Naddu issa għal rapport Berlingware Clays dwar il-program ta' ġustizja għal 2014-2020. Il-votazzjoni hija miftuħa. Se cierra votazzjoni. Votazzjoni hija magħluqa. El informe queda aprobado. Informe. Il-rapport huwa approvat. Issa ngħadu al rapport Gonz il program ta' ċittadinanza u drittijiet tal-2014-2020 votazzjoni miftuħ. Se cierra la votazzjoni. Il-votazzjoni għamaluqa. Għaddiet. rapport Winkler fuq il u autonomi għal kummerċ għal Moldova. Il-votazzjoni għam miftuħa. Se cierra la votazzjoni. Votazzjoni għam Il-rapport ġi adottat. il-tem ta' subija eh, dwar il-sajt eh, bejn l-Unjoni Ewropea l-Marok il-votazzjoni hija miftuħa. Se tjerra votazzjoni. Il-votazzjoni hija magħluqa. Għaddiet. Rapport ġi approvat. Steinrock. Ir-rakkomandazzjoni il-rekomendazzjoni Steinbrook fuq il-konvenzjoni dwar is-sikurezza fl-użu ta' sustanzi kimiċi fuq ix-xogħol. Il-votazzjoni hija miftuħa. Dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet għaddiet. Il-Matthew Uljon rapporta Matthew Uljon li fabrikar leċitu traffikar tal-armi dawk favur, dawk kontra astenzjonijiet għaddiet. Votazzjoni, xabe la votazzjoni. Niverifikaw, il-votazzjoni hija miftuħa. Il-votazzjoni hija magħluqa għaddiet. Rapport Scholz, il-ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u ċ-Ċina dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Il-rapport Moreira, l-importazzjoni ta' ċanga ġeja mill-annimali li ma jiġux ġew trattati bħala ċertu armada. Favur kontra. Ser nerġa' namel dil-votazzjoni. Jekk jogħġobkom ollu jdejkom. Il-rapport Moreira fuq l-importazzjoni ta' ċanga. Dak favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Rekomendazzjon Cotigny sobre Ir-rapport kotini, protokoll bejn l-Unjoni Ewropea u Repubblika ta' Cote d'Ivoire. Dak favur. Kontra. Sanzjonijiet għadit. Ir-rapport matu importazzjoni ta' ċertu prodotti ta' sajt fil-Gżejjer Kanarji. Il-votazzjoni hija miftuħa. Il-votazzjoni hija miftuħa. Cierra votazzjoni. Il-votazzjoni għamaluqa. Għadit. Rapport naranħo. Mobilizzazzjoni għal Fond Ewropew tal-Aġġustament għal Globalizzazzjoni. Il-vot il huwa miftuħ. Se votazzjoni. Votazzjoni għamaluqa. Għadit. Rapport Nenski. Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew għall aġġustament għal globalizzazzjoni il-votazzjoni hija miftuħa. Il-votazzjoni hija magħluqa. Għaddiet. Rapport Kozlovski, l-istess suġġett. Il-votazzjoni hija miftuħa. Il-votazzjoni hija magħluqa. Għaddit. Ir-rapport jegle negozjati għal ftejim ta' sħubija strateġika bejn l-Unjoni Ewropea u l-Kanada. Il-votazzjoni hija miftuħa. il-votazzjoni għamaluqa. Għaddit. Report Swinburne għafas tal-kupru u rizoluzzjoni għall-istituzzjonijiet mhux bankarji, dawk favur, dawk kontra, sanzjonijiet għaddiet. Rapport Nibler Il-politika industriali spazjali għall-Unjoni Ewropea. Dawk favur, dawk kontra, sanzjonijiet għaddiet. Rapport del Castillo dwar cloud computing. Dawk favur kontra sanzjonijiet għaddiet. rapport sedo, rapport ta' valwazzjoni dwar il brc e da' favur kontra sanzjoni ta' diet. Il-rapport Rodost, il-politik komuni ta' sajt. Emenda wieħed l-ewwel parti il-votazzjoni hija miftuħa. Il-votazzjoni hija maddiċ. It-tieni parti. Il-votazzjoni hija miftuħa. Il-votazzjoni hija magħluqa. Ma ditx. il-pożizzjoni tal-Kunsill hija approvat, approvata. Rapport Stevenson. Organizzazzjoni Komuni tal- eh, tas-sajt u prodotti tal-akwakultura. Memx emendi, għal daqsant il-pożizzjoni tal-Kunsill hija approvata. Ir-rapport Arsenis. Kondizzjonijiet l-Atlantiku tal-Grigal, is-sajt tal-istokkiet tal-Bahar, fond u sajt tal miet internazzjonali. 131 amenda mill-Kumitat. Block vote, dawk favur, dawk kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 29, l żewġ partijiet. L-ewwel parti dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. It-tieni parti dawk favur, dawk kontra astenzjonijiet għaddiet. 72 votazzjoni nominali il-votazzjoni hija miftuħa. Il-votazzjoni hija magħluqa. Għaddiet. Wieħed tlieta wieħed dawk favur. Dawk kontra. Astenzjonijiet niverifikaw il-votazzjoni hija miftuħa. Il-votazzjoni hija magħluqa. Għaddiet. Li mistaqa. Il-proposta tal-Kummissjoni dawk favur, dawk kontra, stenzjonijiet għaddiet. is l-seni se kjoġbok. Grazzi President. Skont regola 57 it tini paragrafu nishti li il-vot finali il-riżoluzzjoni leġislativa jiġi post-post u jaddi għal komitat biex jibdew il negozjati għal ftehim tal ewel għari. Grazzi. Vamos a votar lo que nos ha propuesto el señor Arsenis. Nivvotaw fil-proposta ta' Sur Arsenis dak favur. is sinjora Fraga. President, fisem il-grupp tiegħi nitlob li nieħdu il-votazzjoni fuq ir-riżoluzzjoni leġislattiva. Dan il-Parlament iffirma kompromess fost il-gruppi politiċi ewlenin u dan għandu uh, eh, appoċ uh, eh, mill-maġġoranza fil-Kamra ma nix nipposponu l-aħħar vot. Il-bira, il-kompromess inkiser imma nitlob li nieħdu votazzjoni fuq il-kompromess. Kienem uh, eh, maġġoranza fil-Kumitat tas sajt biex jappoġġa dan. Nitlob li l-votazzjoni ssir issa. Sì, de todas formas, signora Fraga, de acuerdo con skont ir-regolamentazzjoni sin fraga dak li qed jiġi propost mis surar se nis iridu nivvutaw fuq u xorta waħda. Jekk kien titkompli bil-rekomendazzjoni u bil-proposta jew xaġa kontra dak li qal is-surar Arsenis tista' tivvota. Fi kwalunkwe każ iridu nivvotaw, ser nivvotaw fil-proposta tas-surar Arsenis nipposponu il-vot finali. Dawk favur tal-proposta ta' sur Arsenis li nipposponu il-vot. Dawk kontra. Assenzjonijiet. Maddiċ. Il-proposta ta' sur Arsenis maġiċ ġiċ accettata. Vamos a comprobarlo, vamos a comprobarlo. Sabe la votazione. Niverifikaw, il-votazzjoni hija miftuħa. Was it that theory? Yeah, just about. Se cierra votazzjon. Il-votazzjoni maluqa. Maddiċ. Maddiċ il-proposta ta' Sir Arsenis. Issa ser nivvotaw fuq il-proċedura, il-rizoluzzjoni leġislativa, l-votazzjoni hija miftuħa. Se cierra la votazzjoni. Il-votazzjoni hija maluqa. għaddit. Ir-riżoluzzjoni leġislattiva għaddiet. Issa għadu rapport Gardini fuq il-mekkanizmi għal protezzjoni ċivili. Nivvutaw fuq blok wieħed dawk favur, dawk kontra, sanzjonijiet għaddit. Tini blok jaqa u issa ser Ser nivvutaw fil-proposta tal-Kummissjoni dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Ser nivvutaw fuq l-abbozz ta' riżoluzzjoni leġislativa na żewġ emendi 107 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Nivvutaw fuq amenda 108 dak favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Issa ser nivvotaw fuq il-rezoluzzjoni leġislativa kollha kemm il-votazzjoni hija miftuħa. Il-votazzjoni hija magħluqa. Għaddiet. Ir-rapport Sanchez Presedo ftehim marbut mal-proprjetà residenzjali emenda wieħed wieħed minja dak favur daw kontra stenzjonijiet għaddiet. Nivvutaw issa fuq il-proposta tal-Kummissjoni daw favur daw kontra għaddiet. Il-rezoluzzjoni legislativa votazzjoni nominali votazzjoni għamiftuħa. miftuħa. Il-votazzjoni għamaluqa għaddiet ir-rapport Murphy. Importazzjoni ta' ross li oriġina mill-Bangladesh. Block vote, emendi 1-12, dawk favur, dawk kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 13, dawk favur, dawk kontra. Niverifikaw. verifikaw Emenda 13, il-votazzjoni hija miftuħa. Nivverifikaw b'mod elettroniku. Il-votazzjoni hija magħluqa. 13 ġiet adottata. Il-proposta tal-Kummissjoni dak favur kontra astenzjonijiet għaddiet u r-riżoluzzjoni leġislattiva. Signor Murphy. Sir Murphy, kjoġbok. Grazzi President. Bazi ta' regola 57 paragrafu 2 ta' eh, proċedura ma nieħdux votazzjoni niproponi ma nieħdux votazzjoni nirreferu allura fil-kumitat ta' bażi tal-mandat tal-voti f'din il-plenarja aħna eh, ser namlu l-ewwel eh, negozjati ta' trialogu flimkien mal-Kummissjoni biex nippruvaw ikonna ftejn wara l-ewwel qari. Tajjeb. Nivotaw fuq il-proposta ta' Sur Murphy, dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddiet. Mela, issa, naddu għal rapport li mis il-rapport Grote. Laza ta' zmin għal-irkan tal-kwoti tal-gassijiet serra. Ngħaddu direttament għal riżoluzzjoni leġislattiva, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni hija magħluqa. Għaddiet. it-talba ta' Sinjura Ħassi ser nifvotaw fuq il-dokument, nifvotaw fuq emenda għaxa dawk favur, dawk kontra. Edin nivvutaw ġviri jiġifieri, fuq fuq il-rapport Le, fuq l-istabiliment tal-kriterji determinaw meta ċertu tipi ta' karta riċiklata ma jibqawx jitqisu bħala skart. Qed nivvotaw fuq dak. Ġiż McGuinness. Is-Sinjura McGuinness jekk jogħġbok. Ah, at last, Mr. President. President, provanejnek f'xolok l-aħħar paġna tal-lista tal-votazzjoni tagħna fuqha qegħdin nivvotaw, ma nafx kulħadd fehm fuq xiex qegħdin nivvotaw. Grazzi, kwalunkwe għajnuna tkun utli, Sinjura McKinney, fi żminijiet tan diffiċli. Every, everyone is aware of what we are voting. Kulħadd jafu x'qed nivvotaw? Tajjeb, tajjeb ħafna. Emienda numero 10. Votos a favor. Emenda 10, dak favur, dak kontra, stazzjonijiet. Niverifikaw, il-votazzjoni hija miftuħa. Il-votazzjoni hija magħluqa. Għaddit. Emenda wieħed dak favur, law kontra. Astenzjonijiet niverifikaw il-votazzjoni hija miftuħa. Il-votazzjoni hija magħluqa. Viċin imma m'għaddiċ. Emenda numru 2 dawk favur Daw kontra, astenzjonijiet ma ddiċ. Menda tlieta, daw favur. Daw kontra, astenzjonijiet għaddiet. Menda erba dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet għaddiet. Niverifikaw erba l-votazzjoni hija miftuħa. Niverifikaw b'mod elettroniku fuq numru erba. Se tjera votazzjoni? Il-votazzjoni hija magħluqa. Ma ddiċ. Amenda ħamsa dak favur. Dawk kontra. Stenzjonijiet nifverifikaw Il-votazzjoni hija magħluqa. Tierra, la votazzjoni. Il-votazzjoni hija magħluqa. Ma Sitta, dak favur. Kontra. Stanzjonijiet. Niverifikaw il-votazzjoni għam miftuħa. Il-votazzjoni għam maluqa. Ma ditx. Sminja. Il-votazzjoni Le, emenda 8, dawk favur. Mienda numero 7. Voto a favor. Numru 7 qed nagħmlu, dawk favur. Dawk kontra. Niverifikaw. Il-votazzjoni hija miftuħa. Il-votazzjoni hija magħluqa. Reċċazzata. Ma ġietx. Numero 8. Tminja. Emenda 8 dak favur. Kontra. Astenzjonijiet nivverifikaw. Il-votazzjoni hija miftuħa. Se cierra votazzjoni. Il-votazzjoni hija magħluqa. Maddiċ. Emenda disa. Il-votazzjoni. Anzi, dawk favur kontra astenzjonijiet niverifikaw il-votazzjoni hija miftuħa għal numru 9. il-votazzjoni hija magħluqa. Għaddiet. Issa nivvotaw fuq ir-riżoluzzjoni kollha kemm hi. Votazzjoni nominali, il-votazzjoni hija miftuħa. Se tjerra votazzjoni? Il-votazzjoni hija magħluqa. Għaddiet. Bueno, vamos ahora a... Interrumpir. Sí, señor Salafranca. Gracias, señor presidente. No... Grazie, ħafna, president. Ma nishtiq jiena ninterrompi il-vot imma tlab tal-mikrofonu kemm il-darba għax il-rapport il-magna il votazzjoni ma kien iċċed taħdem imma jiena votajt favur. Issa ħan interrompu din is-sessjoni tal-votazzjoni għal asseduta formali u għad-diskors minn eh, Ibrahim Bukabakar Keita, l-President tal-Mali. Nkomplu bil-votazzjonijiet fin-nofsija, grazzi. il-President tal-Republika tal-Mali. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist uns eine große Ehre. President, kollegi, huwa unur Alina li eh, nistaw nistednu il-President Kate għawnek f'din l-awla fl emeċiklu tal-Parlament Ewropew. Dan huwa vera sinifikanti għalina u eh, qed insegwu il ġajiet